Der President! Il-President. Nġaw nibdew bis-sessjoni għanna l-minuti ta' dan id-dibattitu u test dawn ma disponibli għaw xi oġġezzjonijiet għalihom ma jidhirx li oġġezzjonijiet f'dak il-każ dan ġi adottat Mela, il-punt li jmiss għanna id-dibattit fuq kazi ta' ksur ta' drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipju ta' demokrazija u tal-istat ta' dritt. Għanna artiklu 122 ta' regoli ta' proċedura. Issa għanna situazzjoni ta' difensuri ta' drittijiet tal-bniedem u tal-attivisti tal-oppozizjoni fil-Kambodja u